l-impatt tal-kriżi tal-immigrazzjoni fuq is-settur ta' trasport l-Unjoni Ewropea. Ixtieq nistieden ir-rappreżentant tal-Kommissjoni biex titkellem. Sinjura Kommissarju? Kollega tagħna, Reverie Tyson. Grazzi Chair. Sur President, membri onorevoli, jiena nilqa l-opportunità illi nindirizza ma'kom l-impatt u diskussjoni tal-impatt fuq il-kriżi ta' migrazzjoni fuq is-settur ta' trasport fl-Unjoni Ewropea. Kif tafu wkoll minħabba l-influss li ma bħalu ta' rifuġġati bosta stati membri introduċew kontrolli tal-frontieri interni. Dawn huma temporanji imma jxeklu xorta waħda il- mod kif taħdem il-żona Schengen. Il-seddi ta' sekurta' ġidu l-kontrolli ma' ċertu mezzi ta' trasport mod partikolari fil-frontieri. il settur ta' trasport huwa sensittiv ħafna dan it-tip ta' miżuri. U għalhekk kien hemm introduzzjoni miġrid ta' kontrolli tal-frontieri addizzjonali. Mod iktar ġeneralizzat u permanenti, mhux tali jitfa' pis fuq il-ċittadini ta' pajjiżi Schengen, imma jikkomprometti il- moviment ħieles ta' skambju ta' prodotti fil-Unjoni Ewropea. U dan palissa jammonta għal 2800 miljun euro u 1700 miljun tunnellata bil-volum. Aħna analizzajna l-konsegwenzi tal-reintroduzzjoni ta' dawn il-konċoli tal-frontieri fil-frontieri interni Ir-riżultati juru illi fuq żmien qasir il-ħin ta' stennija fil-frontier terminals kienu jaffettwaw il-passiġġieri u l-kummerċ. Fuq żmien eh, twil il-volumi imnaqsa ta' kummerċ jaffettwaw ħafna l-ekonomija minħabba nuqqas traffiku ta' dawn il-kummerċ. Ħajfser iktar spejjeż ħabba tamir, personal u faċilitajiet ġodda il-settur tal-kark tal-merkanzija fit toroq ħatkun l-iktar waħda eh, sposta għax li inti twassal il-prodott fil-ħin huwa l-iktar importanti għal vantaġġ kompetittiv. Barra minn hekk impriżi żaru medi sinsla ta' industrija tat trasport tat-toroq jkun iktar effettwat. Ħafna li jkunu qegħdin joperaw fuq marġi ta' profit żgħar, kull tip ta' żieda fl-ispejjeż ħajtpoġġa fuq il-klient fl-aħħar jew inkella il-klient aħħarja u inkella il-trasportaturi. Għadat nistimaw li l-istabliment sieħ mill-ġdid ta' konċelli tal-frontieri biex għamlu monitoraġġ tal-moviment ta' persuni fih dan ix-Schengen se jiġġenera spejjeż diretti medjati għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea li twassal bejn bejn 5 u 18 il-biljun euro fis-sena. effetti fuq żmien twil iktar diffiċli biex tikkwantifikhom imma l-indikazzjonijiet juru li nerġa' ndaħlu l-kontrolliet fil-frontieri interni ħajkollu effett negattiv fuq l-ekonomija kollha kemmi. Il-volum ta' dan il-kummerċ intra-Ewropew ser jinżel u mbagħad l-ispejjeż ser jitilgħu. U dan ser jaffettwa l-iktar l-istati membri li iktar qed iserħu fuq il-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea. 1.7 biljun ċittadin li jaħdmu mod transkonfinali ser jiġu affettwati mod partikolari f'dawk l-istati membri bħala Slovakkja, l-Estonja, l-Ungerija u l-Belġu dawk l-istati membri iktar ħaġu affettwati minħabba dawn jagħmlu ħafna moviment transkonfinali. U allura dan huwa ta' periklu. Nerek inħoss illi dawn il-stimi tal-bidu juru il-impat negativ ferm ta' xiġri jekk inti twaqqaf il-moviment ħieles mingħajr il-kontrolli tal-frontieri interni ta' Schengen. Huwa element essenzjali għad kabir fl-Unjoni Ewropea mod partikolari għal prestazzjoni ta' settur tat trasport. Għalhekk, jekk nagħlqu l-frontieri bejn l-Istati membri, dan għandu jkun biss ta' miżura temporanja u l-kontrolli għandhom jitneħħew mill-aktar fis U l-Kummissjoni ppreżentat dan ir-rigward fil komunikazzjoni tal-4 ta' Marzu fit-titlu Back to Schengen Roadmap il-pjan u skeda li morru lura għal Schengen li jaħdem normalment sal-2016. Iktar ma jkollna kontrolli tal-frontieri interni li jibqgħu fis-seħħ, iktar ma jkun diffiċli u jiswinna qares illi nerġgħu nġibu lura fuq saqajja l-ambjent kummerċjali ta' Schengen. Għax li inti mbagħad qed tadatta l-realtà ġdida tiegħek, ma tistax taqbad imbagħad mur mullura għan-norma mill-lum għall-għada. Aħna ser nippruvaw li s-sistema ta' Schengen inħadmu kif kien, s-sat minn din is-sena biex insaħħu s-suq intern. U f'dan l-isfond jilgħab nistenna bil-ħerqa għal ħsibijiet tagħkom fuq il kwestjoni biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien biex nisalvagwarjaw is-suq wieħed. Grazzi. Revi Kommissarju, grazzja, Kiti President. Għaddu gruppi politiċi. Stanisław Polczak. Grazzi, President. Signori, mill-bidu nixtieq ngħid li l-kriżi ta' migrazzjoni hija xi ħaġa li hija komuni problema komuni għalina kol kwestjoni kbira għal pajjiżi kollha Ewropej u hija għażbal illi ngħidu li xi stati membri jistgħu jevitaw din il-kriżi. Iku żball kbir nħoss li konsegwenzi tal-azzjonijiet jiridu jintrefaw minn kulħadd. Jien kont interessat ħafna dak kellhom xejdu kellu xi tgħid il-kummissarju għaliex dawn iċ-ċifri fil-fatt jikorrispondu għal ħafna studi indipendenti. Naħseb li ħasra kbira il-rappreżentanti ta' xi gruppi politiċi mhux qegħdin hawnhekk illum fil ħemmiċiklu għaliex xi kieku dawn għax biex li dawn qegħdin jitolbu għal funzjoni tagħna biex jingħalqu, mela ma dawn iridu jkollu għarbek biex jisimgħu dawn iċ-ċifri u jridu jisimgħu daw kollu li għaddu kif għalat il-Kummissjoni, dak kollu koll jikorrespondi għal studji indipendenti l lu kiku jirġaw id-daħlu, per esempio, l lu ta' frontieri ta' Schengen, jina sepp li aħna ikana ser niġdu wieħed minn dawn l-iżvantaġġi tal-Unjoni Ewropea dan il-moviment ħieles sajkun għed tkun telfa liema bħala li nkunu tlifna dan ispazju ħieles ta' moviment ta' persuni, kapital, prodotti u dan wasal għal ilih kbir għal kumpaniji Ewropea anki mod kif trattaw pajma pajjiżi terzi. U dan għed wieħed l ikbar vantaġġi li għandna ta' Schengen għaxi xi ċittadini jriżawha biex jikbru biex eh, imorru għall-aħjar jtajbu l-ħajja tagħhom. Sfortunatament minħabba di tal-migrazzjoni, fdis sistema hija medda. U ovvja l-kunċett ta' trasport ta' parti sistema u medda il-kontrolli tal-frontieri u limiti għandu pat negattiv fuq it-trasport tal-art, tal-ferrovija. U allura nħossi li l-priorità tagħna jien nittrattaw dal-kwistjonijiet kollha aħna rridu nkunu nista' inneħħu il-nuqqasijiet fil-frontieri esterni tagħna. Ah, u nridu nżommuha waħda li tiffunzjona x'inkella ħajkun telf kolossali. Grazzi, fissem l-assembi. Onorevoli Ertuk. Sur President, grazzi ħafna Sinjor Kommissarju, eżis kollegi jiena nixtieq li mill-bidunet niċċara illi jiena hawnhekk ma naħsibx qed nitkellmu fuq kriżi tal-immigrazzjoni, iżda qegħdin nitkellmu fuq kriżi tal-politika Ewropea. Is-sitwazzjoni kif inhi allura 28 stat membru li qegħdin ifallu kuljum milli ma u ma xilom xisibu soluzzjoni għal din il-kriżi umanitarja, mhux qed jagħmlu koordinazzjoni sew kif suppost kif tagħmel mal ġirin u dak huwa dak li jonqosna ħna sabiex inkollna verament stabilta fl-Ewropa iżda li jiena naħseb li fuq l-effett li l-immigrazzjoni tikollha fuq it-trasport ikolli ngħid illi apparti mis-soluzzjonijiet illi pruvaw jagħmlu ċertu pajjiżi fuq bażi individwali sabiex isolvu problemi tal-pajjiżi tagħhom, jiena naħseb illi l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu hija illi nippruvaw aħna naraw illi insolvu problemi in ġenerali fuq livell ta' Schengen. Naraw li nikkonsidraw il-vjaġġar, il-libertà il vjaġġar il libertà il il libertà li wieħed jivvjaġġa ta' aktar minn 4 miljun persuna hemm iktar minn 25 biljun persuna li vjaġġaw ta' kull sena u l-kontrolli fuq il-frontiera kif qalu il-kollegi qegħdin itawlu il-ħinijiet tax-xogħol tal-ħaddiema u qegħdin jaffettwa ħażin ukoll konsumaturi ġifieri aħna ħajkonna nħallsu iktar flus ukoll għall biljetti minħabba li ħajkonna nistennew ħin itwal biex naddu il-frontiera. Jena naħseb l-importanti li naħdmu iktar fuq il-loġistika. L-esperti tal-loġistika qegħdin jgħidu li hemm 50 euro iktar għal kull sija għal kull eh, trak kbir minħabba illi dawn qegħdin idumu iktar fuq il-frontiera. Pereżempju fil-frontiera ta' bil-Ġermanja u l-Awstra li fiż-żewġ naħat hemm madwar 8 miljun trak illi jisuqu l-emulaw li fil ħaj dan ħajwissal zita ta' 400 miljon euro fis-sena. Jina naħseb li xenarji bħal dawn jista' jwaslu għatmim ta' zona euro u jina naħseb li l-Unjoni Ewropea sas-sena 2025 tista' titlef 407 biljun euro fil-prodott gross domestiku għal raġuni jiena nixtieq ngħid il-Kummissjoni u l-Kunsill l-importanti illi aħna ma nsibux soluzzjoni permezz tal-introduzzjoni tal-frontieri mill-ġdid m'intom xed isolvu laqas il-problema militarja b'dan il-mod. Tuk a eh, imienju grupp xjar. Issa fisem nisijar, Sur Kosmas Wotowski. Tlet minuti. Grazzi. Signori, il-trasport hija s-sistema, jisak il-sistema nervuża tal- u ċentrali tal-ekonomija u jekk ħanbabsu sofija, mela ħajwasal problemi imprenditori, għal negozjanti, għal spejjes, iktar spejjes, jisaj u għalek ħajwasal għal iktar għat, għax ħajtkeċaw n-nis u jina taw essenzja il-situazzjoni wahda li għatmarajna bħala għabel, Il-situazzjoni ta' trasport ta' tħabbatu xaba basta problemi. Jirġibet ħafna e-mails minn xufira fil-konsekwenza ta' tijaj li kienu għedin jahmu dej kale. U għanki kazijiet ta' rejati, ta' xieġiri fit-toro, kemmu diffiċli, di suq ta' kif tibda ta' kondizjonijiet jider illi situazzjoni jitmur l-lar u għanna ħafna mex jem xufira pollaki li huma sinsa tal-ekonomija tagħna li qed jibuli. Ni xi ħaġa tajba li nistgħu nsimgħu hawnhekk dan il-forum għaliex mhux post drabi nitkellmu dwar dawn it-tip ta' problemi ta' ħajja ta' kuljum tal-imprenditurju u xufira. Għajna ah, rajt ritratti ta' per eżempju ġebel li jintefaw lil sewwieqa li huma dejjin min ser jirfa l-ispejjeż tal-tiswija u monitoraġġ. Min qed jisogra il ħajja ta' kulħadd, ovvjament il-xufira u qed iħaddimhom u min qed ah, itlifhom. Luf ta' jowret rrit jintilfu kull-jum, u dan ftit mill-eżempji tal dan id-diżastru li stajn għalek nal l-frontieri. Nan, eh, frontieri jorob l-istati membri ma' għad ma' liħor u ma' konnessjoni bejnietom. Eh, unilateralment minħabba krizi, il li kontrolli d-daħlu, hija realtà ta' settur ta' trasport Ewropew. Qos jaffettwa li l-om qares, diġifieri jaħrib qawsejrinek. għana ġi ġala darba il-ħaddi ma jispiċaw e, jitilfu ħajjitu għax ma xie jiddefendu ruħħa. Kontra attakki forsi tal-migranti jew għax ikunu għajjenin iż jiena nixtieq li kollha finanzjaw l-investimenti li wassal għal sigurtà ta' dawn il-xufiera u sewwieqa u tal-trasport eh, ta' komunità aħna ninvestu ħafna fl-infrastruttura fl-Unjoni. Irridu nejnu min qed juża l-infrastruttura issa. F'każ fejn il-kondizzjonijiet tax xogħol ma fetwati mill-kriżi ta' migrazzjoni din għamlu l-almu tagħna biex ngħinu dawk il-pajjiżi f'dawk il-frontieri esterni, jekk il-frontieri esterni mhux stretti bizzejet xejn ma ħajjejna u żona Schengen ħadd tisfa fix xejn. Il-spiża ekonomika ta' dan ekonomiku ta' dan ħajkun ta' proporzjonijiet li qed ma jistax immaġinhom u mhux biss għal pajjiżi. Allura nixtiequ li nappamlu appell li jkun hemm tisih tal-liġis li diġà qegħdin fis-seħħa li bħalissa mhuwiex il-każ. Grazzi tassew għall-appell tagħkom ukoll tiegħek ukoll. Honorable Mattis van Miltenborg. Grazzi. Irridu niftakru il u maħna ma tistax tiġi kwantifikata f'ċifri, ma anke settur tat trasport, xorta huwa serju l impat kif nistgħu nitkellmu fuq l-influssi tal refugġati aħna qed nitkellmu fuq frontieri temporani li jimmina il-libertà ħilsa tal- tal-ċittadini. Dawn ċifri ġew konfermati minn ħafna think tanks Ewropej u allura kull sena jekk tal Schengen nispiċċaw inħassu bejn 5 u 18 biljun euro sempliċiment minħabba di ta' trasport fit-toroq. 1.77.5 biljuni fis-sema, fis-sena. Esseri l-istimi li ta' self. U allura l-approċċ wieħed waħdini u essenzjali biex nelbu dilku problema tar rifugġati. Gwardja tal-Kosta tajba, Gwardja tal-Frontieri wieħed eh, li kum saħtu wkoll l-istess approċċ li titjef fis membri kollha biex l-immigrazzjoni legali tista' seħ kif suppost waqqam Schengen minn kontroll fuq il-frontieri interni u għaffet negattiv, għakollu għaffet negativ. Barra minnek, mill-lato monetarju, ukoll u importanti, imma mbagħad anki- s-settur ta' trasport rridu nagħtu kasu. E, aħna rridu nagħmlu appell illi jkun iktar vizibli l impat fuq it-trasport tal-kriżi tal-fuġġati. ħafna iktar milja minna fir-roadmap par ritorna Schengen. Il-trasport tal-affarijiet u f-toro, permess toro u l-art, hija xi ħaġa li għandha bżonn li nagħmlu briefing minn rendi konti ġifieri tal-spejjeż u mhux spejjeż tal ispazju Schengen fil-każ tal reazzjoni tal-Istati Membri fil-kriżi tar-rifuġġati. Grazzi fisem il-gwi Onorevoli Gonzales Peras. Grazie, President. Ritnajt li dan il dibattitu hemm ħafna aspetti li joġbuni u li ħasbuni minnaħa jiena naqbel li għanna nindirizzaw il-fenomenu tal-immigrazzjoni minn ħafna dimensjoni differenti sabiex nkunu nistaw nsibu soluzzjoniet effiċjenti u sostenibli fuq meta ta' żmien medja u twila, per eżempju rridu nisħu fuq ir-rwol tal-dajjes tal-merkanzija li qegħdin Eh, jiġbru u jgħinu fil-salvataċ tan-nies mill-baħar il-Kommissarju Woli tal-Refugġati għall-Nazzjonijiet Uniti jgħidilna illi il-Mediterranu għarrotta l iktar fejn l-iktar imutu nies Eh, rifugġati fil ehm, fid-dinja u diffiċli li aħna nsibu eh, soluzzjoni bis-satelliti li għanna bħalissa u l-flotot merkantili u l-cruise tagħhom għandhom rwol ta' lokalizzazzjoni ta' għajnuna u ġestjoni umanitarja li mhux dejjem huma preparati l għandhom loġistikament u laqqas professjonalment u hemm ukoll sanzjonijiet ekonomiċi u legali kemm li jistgħu jieħdu kontra tagħhom il-kumpaniji li jaħdmu għalihom u anki l-awtoritajiet tal-istati għalhekk hemm bżonn li nsaħħu l-kapaċitajiet li għandhom l-istati membri sabiex iwettqu operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ fuq il-baħar u anki biex jagħtu għajnuna u taħriġ il dawk li jaħdmu fuq il-vapuri tal-merkanzija. Dana kollu hemm ħafna aspetti ta' dan ir-rapport li ħasbuni ħassibni li l-qalba ta' dan id-dibattitu huwa esklusivament marbut mal-kompetittività u ma' tħaddim tajjeb tas-suq intern. Jiena naf illi dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna lina imma tafu xinu verament allarmanti f'dan id-dibattitu. Allarmanti hija il-proliferazzjoni, konsolidazzjoni ta' mafjużi li jitraffikaw ir-refugġati li jaqbdu dawn in-nies joffrulhom it-trasport bi prezzijiet ta' pereżempju 1000 euro għal per kull persuna u ġorruhom fit-trak meta hemm eh, alternattivi li jiswew inqas flus imma ma jafux bihom għax ħadd ma jgħidilhom dawn huma kriminali li jisfruttaw is-sitwazzjoni ta' disperament ta' dawn il-persuni. Waħna ma nistawx nagħlqu għajnejhom meta ħafna minnhom qegħdin imutu eh, f'dawn il-vjaġġi għal-meni 50% li mietu f'gati eh, f'kamjon eh, li kellu il-fridge fl-Awstrija hemm nuqqas tal-formazzjoni u din hija tassew xi ħaġa tal-misħija jitkellmu wkoll eh, dwar il-tħaddim tajjeb tal-spazju Schengen jiena nistaqsi jekk aħna tant eh, eh, ħażbin dwar il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea jekk daqshekk importanti għalfejn se niffermaw ftehim mal-Istati Uniti li jew inkella kultant dawn il-problemi huma importanti u oħrajn le aħna għandna responsabilità li qegħdin infarfruha u din l-Unjoni tista' salva ruħha biss baktar demokrazija u baktar rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Deputada Gonzalez Penjas, uh, now uh, on behalf Greens. Issa fissem ħodor. Uneveri deli, zewġ minuti. Eżis kollegi, għed nitkelmu fuq l-impatt tal krizi tar-refuġġati fuq is-settur ta' trasport. Da minn ngħid li din dan tip ta' titlu jdejjaqni. Għaliex meta nħaraw il-kammijiet u nies mill-2015 minn mini miex is-settur ferrovarju li ġie li kellu impatt. Nata naraw mill-2015 mill-lawissu kien hemm ir-rifuġati li nsabnihom frizzati ġol friġ ta' van mhumiex il rasporti li ġie effettwat meta qed naraw li 400,000 per ruħ saw mejtin mill-2014 mhijiex it-setu ta' trasporti jew għalhekk tal-milqut. U għana tip ta' raġunament li wassal li aħna għoddu nitfaw it torti rifugġati. Għafna drabi fil- aħna isna għedni ħafna drabi fil-diskussjoni tal-gruppi jannel il-ġimma li għaddit kien hemm rapport fuq il-regolament fuq il-gwardji tal-kosta u tal-frontiera fejn għaltilna fi sostanza dil-persuna illi dil-problema tal-krizi u ħanikota illi ħafna dajjes kellhom iduru mir-rotta biex tagħhom biex imorru jgħinu jsalvaw in-nies. Inna bis-serjetà qed ngħidu il-problema mhix ir-refuġati, huma traffikanti. Aħna rridu ħarsu li konflitta fis-Sirja. Imma huwa l-inkapaċità l-iktar tal-istati membri li jorganizzaw riċeviment eh, dinjitus għal dawn in-nies. Allura jiena għandi talba urġenti aħna ma nistgħux nistudjaw l-impatt tal kriż tal-refuġjati meta aħna l-ewwel net rridu naraw eżattament kif ħanejnu dawn fil-krizi u għanna per esempio eh, mara grandson li għom eh, li għamlet talba l-dinja umanitarja li tilqal dawn il-rifugġati għal il-rifugġati oħrajn bisabi fil-Bulgarija per esempio, dawn emmek eh, kellhom iżindlu għal per esempio l-Awstrija għax ma jridu Allura il-kola na responsabilta x'nervaw bil-mod kif aħna nitkellmu, bir-retorika tagħna eh, u l-latti li namlu ma namlux. Allura jgħan nifu minn noqodu nejdu li t-tort huwa tar-rifugġati. Grazzi. Grazzi Delli. Mux nara sur Majer, naħseb jgħu mux etawek. Imma Is-Sinjora Morvaj edha u xek, mela, Onorevoli Morvaj, minuta u nofs. Köszönöm szépen. Hat és fél... Grazie ħafna, Sur President, jina illi għawek pala membru tal-Parlament Ewropew għal dawn l-aħħar sitt snin u nofs. U tal-limt nitalli naħseb pal-Unjoni Ewropea. Toħdu nix ħażin, dan ma jfissirx il sert iktar intelligenti jew li tallimt ħafna, iżda tallimt il-mod manipulattiv ta' kif nasbu fuq l-affarijiet web fl-Unjoni Ewropea, il-mod ta' kif intom tippruvaw tagħmlu propaganda lill pubbliku sabiex tikkonvinċuhom bil-politika tagħkom permezz tal-użu tal-mezz tax xandiri li jaqdukom. Jiena naħseb li jekk aħna din nejda affarijiet drammatiċi, Sinjura Kummissarju, fuq kemm jista' jiswilna li aħna nerġgħu nintroduċu il-frontieri interni issa li għaddejjem il-kriżi tal-immigrazzjoni li dan ħajkun qed umilna ħafna flus u nofqu flus ta' ċittadini, jiena naħseb li tweġiba hija li aħna rridu nwaqfu il-kriżi tal-immigrazzjoni illegali. Pero anka jekk aħna nejdu niftu l-bibin bera il-migrazzjoni legali, anka din kikun eċċettawa, speċjalment jekk inħallu sistema fejn il-pajjiżi li jixtiequ jilqgħu lill-immigranti jilqgħu iżda dawk li ma jixtiequx iħalluhom jagħmlu li jridu. Immintom qed tisfurzaw lill-Ungerija sabiex hemm mhux ħaġa ma tixtieqx. Sinjura Marvaj taċċetta mistoqsija minnħat is-Sur Polċak. mhux ta' tas-Sur Albrecht jew partit tal-ħod tal-ħodor jew dawn il-gruppi l-ħżiena jgħidilhom jien. Iva, minnaħ tal-Nur Polċak, mela le għandek 30 sekonda biex s-sassija, mistoqsija. Grazzi tal-aċċettajt illi nista' nsaqsik mistoqsija, Aziza, kollega. Ma nistax ngħid illi jiena naqbel miegħek, Sinjora Morva, iżda l-lum ma tflaħx iktar. Inti għalfejn qed tgħid li jekk nagħlqu l-fruntier tax-Schengen dan mhux ħajkollu effett fuq il-pajjiżi Ewropej. Inti saqsejt lill-Kummissar minn fejn bitom dawn iċ-ċifri, jiena nixtieq insaqsik inti għandek xi statistika f'idejk li tista' li jekk nagħlqu x-Schengen dan ma ħajkollu ebda impatt fuq l-Istati Membri. Ija, nħu gost ħafna Nisaqsejt l-mistoqsija minħabba li naħseb li traduzzjoni ma kienieċ tajba, ma ħanajda bl-Inglis, jina naqbel illi kien ħafna spejjeż, jista' jkun hemm ħafna spejjeż involuti jekk kien u l-frontieri. Iżda it-tweġiba li għandna nagħtu hija li aħna nwaqfu l-immigrazzjoni tal-massa, però intom mhux hekk għamlu. Is-seduta tal-lum ħatkun sempliċiment ripetizzjoni ta' dak li ħatejdu darba li jmiss u darba ta' wara meta ħatejdu li l-immigrazzjoni għandha tkun legali u aħna l-pajjiżi illi ma nixtruqx din l-immigrazzjoni ma tisfurza tisfurzawna naċċettaw lil dawn ir-refuġjati. Grazzi jessis kollegi, meta lkom 30 sekonda, ġibis 30 sekonda, 30 sekonda ġibis s-saqsu l-mistoqsija, 30 sekonda sabiex twieġbu u koll. L-Onorevoli Delisa, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Ma naħsibx illi hija biss il-kriżi illi taffet ma l-kumpanijiet trasport u l-kompetizzjoni ħarxa li hemm bejn il-kumpaniji iżda anke l-kriżi ekonomika finanzjarja. Iż miħabba zida fil-kontroll fil-frontieri mhumiex qed jinixlhom jaslu fil-ħin li kienu jaslu fih qabel u allura l-ispejjeż qegħdin jiżdiedu ma jistax jippjanaw minn qabel sabiex ikunu qed iwasslu wkoll il-prodotti li jistgħu jiskadu pereżempju jew li jridu jaslu malajr. Għal raġuni aħna ma nistgħux niggarantixxu l-libertajiet fih dan is-suq waħdin jew raġuni aħna rridu nħarsu iż-żona Schengen rridu nispettaw kull regola li għandna fil-żona Schengen iżda parti minn hekk. Rridu nqisu l-fatt ukoll illi il-post tax-xogħol tal-xufira ta' trakkijiet Ewropej huwa medda tix-xogħol tagħhom u kondizjoni ta' xogħol tajbin huma importanti ħafna l-jom għal din raġuni il-direttiva 391 tas sena 83 għandha tkun rispettata u anke għandna bżonn ta' networks ta' toroq eh, tajbin ħafna. U għandna naħsbu wkoll fuq it turiżmu mħabba li l-attakki terroristiċi u t-tedida jista' jkollha impatt qawwi fuq it-turiżmu. Aħna rridu wkoll nżommu f'moħħna li 10% tal-prodott gross domestiku jinġibuh mit-turiżmu u li juri kemm nistgħu aħna nibbenefikaw mit-turizmu jekk dan is-settur ħajjoħda taħar ta' żgur illi aħna ħambatu u dan ħajinħas fil-prodott gross domestiku aħna rridu nagħmlu tajjeb għal problemi li bħalissa din ibatu s-settur tat trasport u s-settur tat turizmu. Nixtieq il-Kummissjon tirrifletti fuq din l-idea. Grazzi ħafna sa Sinjura Ina Sajala Sandra żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, ħna dina għek sabiex nerġaw nitkellmu għal dar boħra u nikkonfermaw xi prezzo li kellha tħallas l-Unjoni Ewropea minħabba li l-politika ma kienitx koordinata tajjeb u li aħna qegħdin nuru illi minħabba l-egoizmu nazzjonali koordinat dan qiegħed iwassal għal ħafna periklu ħafna dannu għall-ekonomija tagħna Ewropea jien qed nara li l-politika intergovernmentali hija iktar egoista. U issa qegħdin naraw li għandna fattur li huwa iktar imnaqqas però jista' jfisser li dan ħajda fuq ukoll prinċipji aħna għandna bżonn ta' Ewropa iktar maquda u iktar soċjali li kien lan mill-bidunet tal-Unjoni Ewropea. U għaparti minn hekk, Sinjura Kummissarju, aħna naħsbu li l-Kummissjoni għandha tiġġieled favur il- ix-Schengen u li il-frontieri interni miftuħin u fl istessin t tintroduċi metodi iktar legali u sodi sabiex aħna kun nistgħu ngħinu lir-refuġjati ħalli nevitaw li n-nies ikunu trattati ħażin fit-territorju tagħna apparti minn hekk fil-qasam ta' trasport irridu naraw x'kienu ir-riżultati possibbli aħna nixtiequ li t trasport verament għandu bżonn soluzzjonijiet tal kun nistgħu nevitaw li jkun hemm ħafna nies li jitilfu ħajjithom anka meta jippruvaw jaslu minn pajjiż li ieħor. Jiena naħseb ukoll li dak li fil-fatt aħna implementajna fil-baħar u li komplementajna fit tor konna ħantibu sitwazzjoni wkoll, però din hija responsabilta tagħna jkolli ngħid aħna nappoġġaw il-miżuri tal-fatt li nixtiequ nżommu l frontiri miftuħin li jkollna miżuri koordinati ħalli nkun nistgħu nipproteġu d drittijiet tal-ħaddiema u tax-xufiera tat-trakkijiet. Apparti minn hekk li l-Kummissjoni aħna nixtiequ ngħidu li l-gvernijiet nazzjonali qegħdin jimplementaw ir-regoli nazzjonali ħalli jkunu jistgħu iwaqfu l-xufiera ta' trakkijiet u l-ħaddiema milli jiċċirkolaw jaħdmu b'mod ħieles għal din raġuni jiena nixtieq li nitlob lill-Kunsill sabiex ma jkunx hemm iktar firdaw tifrik fir-regolamenti f'dak li għandu xaqsam drittijiet soċjali u tal bnidem ta' dawn il ħaddima Grazzi. Ah, muchos gracias, signora deputada. Grazzi. Issa Anna l-onorevoli Zambaski. Aziz kollegi, Signora Tyson, aħna issa qed ikollna dibattitu għal darboħra fuq l-immigrazzjoni. U jiena li illi jisna qed nitkellmu b'lingwa differenti minkejja li għandna servizz tal-interpretazzjoni biex qed nifhmu lil xulxin hemm ċertu kollegi li mhux qed jagħmlu distinzjoni bejn ir rifuġjati u l-immigranti. Kolli ngħid illi mbagħad wara illi ma jagħmlux din id-distinzjoni jkunu sorpriżi li jsiru l-attakki terroristiċi din il-kriżi tal-immigranti għandha impatt qawwi fuq is-settur tat trasport. ix xufira li jaħdmu fuq livell internazzjonali u kumpaniji internazzjonali huma nkwetati li jekk aħna ħanibqgħu sejrin kif sejrin bil- kriżi tal-immigrazzjoni ħajkun hemm iktar kontroll u dan ħajfassal għal ħafna iktar telf ekonomiku qegħdin jikkalkulaw li ħajkun hemm telf ta' bejn 18-il biljun euro li dan jista' jaqta' qalb liċ ċittadini milli jivvjaġġaw fl-Ewropa. U sabiex aħna nipreservaw Schengen u s-suq waħdini aħna rridu insaħħu l-frontieri esterni, pereżempju l-frontiera tal-Bulgarija barranija. Per u hija noqodbu attenti minħabba li hemm min huwa msieħeb fiż-żona Schengen min ma jixtiex pereżempju Bulgarija ma tixtiex iktar minħabba li maħna maħna nibbenefikaw nibbenefikaw xejn aħna t-Turkija tlabnija sabiex tipproteġilna l-frontieri tagħna aħna llum ivvutejn ivvutajna biex it-Turkija tipproteġġina l-frontieri esterni. Naħseb il-fatt li aħna niftħu l-bib u biex uħ oh, dan il-bib sabiex l-Turkija tkun possibilment tista' tisib fl-Unjoni Ewropea dan huwa żball kbir. Grazzi. L-Onorevoli Ines Alaja Sender tixtieq issaqsik mistoqsija tal-karta l-blu. Taċċetta. Iva, grazzi ħafna su President li għetkun kun daqseg ġentilina xtiq nfakkar l-onorevoli kollega li il-terroristi ma la kienu refugjati la laqas immigranti daw kienu ċittadini Ewropej ġifri nasab li sejjer zbal sur kollega. Уважаема колега, това не беше много въпрос, по-скоро констатация, т.е. нарушението. Aziza kollega, dik ma kienieċ mistoqsija, kienet iktar starja minna ħatijak, ċifir inti ksirt il-regoli tal-Parlament Ewropew, pero ħan tiktu ġiba xorta. Ejja, fuq il frontira ta' bejt Turkija u l-Bulgarija ħalli tara bajnek minn huwa immigrant illegali minn huwa refuġjat. Kien hemm numru tarġil Allura qed qabel eh, grupp ta' irġiel żgħażagħ man-nisa, ir-refuġjati, ejja inti żur il-frontiera ħatara bajnik. Signora Bilbao Barandika, grazzi ħafna, Sur President, Signor Komissarju, aħna din il-ġimma tkellimna fuq konsekwenzi politiċi u immunitarji li qed wassal għalhom il-kriżi ta' rifuġjati, issa li qed indaħlu kontrolli ġodda fuq il-frontieri dan ħajżid 18 biljun ta' spejjeż eh, supplementari skont l-istima tal-Komissjoni Ewropea dan ħaj tripla l-ammont ta' flus li aħna din natu l-Turkija u jekk aħna kikun nużaw dan il-flus fil jekk verament is-settur ta' trasporti tlef dan il-flus aħna nitilfu l-kompetittività u n-networks aħna fil-fatt naħsbu li dan hija jiswilna għal dan il-kontroll wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku. Il-Kommissjoni x'tista' tagħmel sabiex tevita li jkun hemm miżuri li jittieħdu kontra il-libertà tal-ċaqli u moviment ta' dawn ix-xufira u ħaddiema li jaħdmu fis-settur tat-trasport li għadmu diġà f'kumpani internazzjonali jiena naħseb li dan kollu ħajtellef il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea kollha u tas-settur tat-trasport. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Vergia. Merci, Monsieur. Grazzi tal-li tamel tant sforz biex titkellem bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Iva, il-vapuri tal-merkanzija jidbedu mill-itinerarju tagħhom biex jissalvaw il-ħajjiet fl-2014 er, salvaw il-ħajja ta' 40,000 ruħ fil-Mediterran. Uh, rridu nifirħulhom huma rridu jirrispettaw id-drittijiet internazzjonali qed jagħmlu qed naraw illi ħafna iktar bastimenti qegħdin ibidlu l-itinerarju sabiex jevitaw iż-żoni fejn jistgħu jiltaqgħu mal immigranti jibżaw mill-konsegwenzi eh, ekonomiċi imma wkoll jibżaw mill-impenn eh, eh, militarju. Iva l-kontinent Ewropew sar liktar uh, post fejn imutu migranti l-Italja u rrit l-eżempju fl-2014 imma xorta wahda biss 5 miljon addizjonali għalla volja l-operazzjoni taljana kienet swit ħafnikta batem il-responsabilta ta' traffikanti l kontrabandisti l-operazzjoniet militari biex iwaqfuhom jiswew ħafna flus u n-networks jarġaw jorganizzaw ruhom u l-immigranti jieħdu dejjem aktar riski u spejjeż dejjem akbar inklużi fiħdan l-Unjoni Ewropea dan it-traffiku huwa tielet għajn ta' tħul għalihom wara id-drogi u l-armi u huma jiddeċidu kif u meta iktar aħna nagħlqu l-frontieri iktar inservu lil dawn il-kontrabandisti. il kontrabandisti il tefqu iktar minn 13 biljun euro biex nalqu il-frontieri, aħjar użajnijom biex insalvaw il-ħajiet, nirrispettaw liġi internazzjonali drittijiet tal-immigranti u tal-refugġati. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha rridu jipparteċipaw eh, f'din il-soluzzjoni iva hemm bżonn ta' strateġija komunitarja wiesa niftħu eh, korruturi umanitarji sabiex l-immigranti jkollhom aċċess legali biex ma jeħdux iktar riski. Iva jekk l-istati membri kellhom jieħdu r-responsabiltajiet tagħhom fir-rispett tad dritt internazzjonali u Ewropew ma jkollniex iktar minn dawn l-istraġijiet. Madam eh, Deputy Persia. Grazie ħafna, l-Onorevole Vergia. Honorable Pospešil. Grazie ħafna, Sir President. Jiena naqbel mal informazzjoni prezentat il-Kummissar, jiena eh, ktibtu koll artiklu fuq it-teddit potenzjali li zona Schengen fil-Repubblika Ċeka u l-esperti tagħna jaħsbu li jekk aħna nitilfu Schengen l-impatt ħajkun ta' 500 miljun euro Fir-Repubblika Ċeka biss ġifiri 5 sa 18 biljun euro ta' telf kull sena fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dawn iċ-ċifri huma korretti. Jista' jkollna problemi oħrajn, speċjalment jekk aħna nerġgħu nintroduċu l-frontieri interni, jkun hemm ħafna nies li Iħin kollu fil-fat jaqsmu l-frontira, hemm nies li anka jaħdmu f'pajjiż barrani, ura ħin kollu jaqsmu l-frontiera ta' kuljum. U dan ħajkollu wkoll impatt fit-turizmu. Ħajkun hemm telf mhux biss finanzjarji, iżda spiritwali minħabba li n-nies mhux ħajbqgħu jivvjaġġaw daqshekk, mhux ħajżuru lil xulxin. U xi ngħidu fuq il-kredibilità taż-żona Schengen? Hemm ħafna Ewropej li m'għadhomx jafdaw is-sistema tax-Schengen u z-żona. Hemm min jgħid li huwa favur l-introduzzjoni tal-frontier intern minħabba li huma jaħsbu li l-Unjoni Ewropea mhix qed tassib soluzzjoni tajba għal kriżi tal-migrazzjoni. Għażiża Kummissarju, aħna naħsbu li s żona Schengen hija xi ħaġa importanti ħafna u din is-sistema li għandna għal raġuni jiena naħseb li għandek tqis ukoll l-opinjoni pubblika u tipproponi minnu fih miżur ta' kif tista' tiġġieled kontra traffikanti tal-bnedmin u kif tista' nistgħu flimkien nerbu il- kriżi ta' migrazzjoni u jiena inkwetat ħafna fuq l-introduzzjoni ta' din is-sistema obbligatorja li naċċettaw ċertu kwoti ta' migranti kull wieħed. Pan posaw e, Francisco Assis, potrei minuty, bardzo proszę. Muito obrigado, senhora comissária. A suspensão parcial de Schengen constitui uma das. Grazzi ħafna. Il-nwaqfu il-sistema ta' Schengen din jista' jkollha effetti negattivi ħafna. L-ar konsegwenza naħseb, l-ar li jista' naslu għalih mill-kriżi tal-immigrazzjoni. Meta qed ngħid l-Unjoni Ewropea meta mill-xej, mhux qed ngħid lill-Kummissjoni, ħabba l-Kummissjoni provat tipproponi miżuri sabiex issib soluzzjoni l-problema tal-immigrazzjoni. Aħna ma nistgħux ninjaraw dan il-fatt, naħseb li l-problema hija li l-imġiba ta' ċerti stati membri aħna dan l-aħħar rajna li kien hemm bosta stati membri tal-Unjoni Ewropea illi kienu edin jimplementaw miżuri li kienu ċarament kontra l-ispirtu tal-proġett Ewropew. Aħna edin nissimaw lil l-istati membri, jitkellmu fuq l-esklużjoni. Kultant naħseb illi anka jistemaw razzisti dawn in-nies, dawn huma kwistjonijiet illi nkollu qegħdin nippruvaw niddiskutu hemm posta stati membri li qed waqfu u jħassru kompletament ir-regoli tax-Schengen. Għiet mill-prinċipju l-enin tal-Ewropa huwa l-prinċipju ta' moviment ħieles bej pajis u ieħor. U apparti mill-aspetti negattivi ekonomiċi aħna rridu nqisu wkoll l-effett negattiv fuq l-Ewropa in ġenerali. Proġett Ewropew bħalissa u meddet minħabba mġiba ta' ċertu stati membri. U mill-perspettiva ekonomika kif qalu bosta kollegi oħrajn, Nistgħu naraw li ħaj hemm setturi oħrajn li ħajkunu mill-quta l din raġuni nitlob l-Komissjoni sabiex tobbliga l-Istati Membri jżommu responsabiltajiet tagħhom. Grazzi Agnes, issa l-Onorevoli Agnes Leon Serious. Grazzi ħafna. Ix-xar li għadda jiena mort eh, ma wieħed li kienet issuq eh, it-trak minn u kontet naqsam il pajjiż għal-liħor u naħseb illi il-xol tiegħu ma kienx sigur u għallura qed nara li wieħed wara l-Belġu ma jkunx jista' jiqaf u viċin il-frontiera Franċiża aħna rajna kif il-refuġjati kienu mixjin anka mat-triq u kien hemm ħafna inċidenti wkoll anke f'Marzu kien hemm ħafna nies li bdew jeħbew fit-trakkijiet, kien hemm ħafna ukoll inċidenti ħdejka le u ħafna inċidenti ta' traffiku simili wkoll jina nifhem l kummissjoni li tgħid li kwetata fuq eh, l-effetti ekonomiċi li jistgħu jkunu konsekwenza negattiva, però jiena nixtieq illi insaqsikom xi ħaġa naħseb illi hemm bżonn illi tobbligaw li jkun hemm kooperazzjoni aħjar iżda tgħidu wkoll li l-ħaddiema għandhom ikunu protetti iktar. Grazzi ħafna, issa naddu għal proċedura kaċ tijaj. Naddu l-ewel għal l-Honorable Sean Kelly. Grazzi, Sur President, jina naf li kienem problemi u konsegwenzi negattivi fuq is-settur tat trasport minna tal-kriżi tal-migrazzjoni, però ma kontx qed li kienu daqse gravi minkejja ċifri kienu vera gvagi. Meta tgħidu bej 85 biljun. 5 jew 18 maħabba li differenza hija kbira mbaħar jaqsam. Jiena nafu ukoll li meta nitkellem ma' ċittadini Irlandiżi Umma għandhom problemi kbar li jippruvaw jaslu fil-kontinent, speċjalment dawk li kienu jaslu bil-baħar. U jħossuhom ukoll medda u jibżgħu ħafna mill-affarijiet li ġraw kienu straordinarji għal din raġuni aħna rridu nippruvaw insibu soluzzjoni fl-interess tal-ċittadini tagħna li qegħdin jippruvaw jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea. U nista' ngħid li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipprova ssib prodott legali tal-migrazzjoni. Jekk ma jkunx hemm sistema legali ma nistgħux nagħmlu progress minħabba li jekk aħna naraw li nkunu f'sitwazzjoni fejn Eh, dak li huwa legali kollox huwa tollerat, naħseb li ħajkonna problemi. Naħseb li l-unika mod ta' kif nistgħu naħdmu għalhekk naħdmu flimkien, grazzi. Grazzi ħafna issa l-Honorable Mamikins. Grazzi, għaziz kollegi. fuxi iġedin nitkelmu għawek, għedin nitkellmu fuq il-punt li l-kriżi tal-immigrazzjoni jista' jkollha impatt fuq is-settur tat trasport iżda mhux biss jiena nikolli ngħid fuq il-settur kollha fuq il-proġett Ewropew in ġenerali jekk aħna analizzaw għalfejn il-kriżi tal-immigrazzjoni hija daqshekk gravi u għalfejn edha tgħaddet l-Unjoni Ewropea Nista' nagħti tweġiba waħda minħabba li aħna minna problemi kbar fil-politika barranija tagħna li kull stat membru u kif ukoll l-Unjoni Ewropea ġenerali għamlet ħafna żbalji l-immigranti ġejjin minn dawk il-pajjiżi li aħna bħala Ewropej nistgħu naraw li jekk ikunu onesti aħna ħadna żbalji magħhom. Dawn l-immigranti mhux qed jiġu mill-spazju, dawn qegħdin jitolbuna l-għajnuna minħabba raġunijiet li nafu. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Jakovčić. Sur President, grazzi tal-li t-titti l-opportunità li t-tkellem li t tkellem li tama li inti t-istiden li l-membri uħrajn tal-għaldi li t Grazzi. Schengen hija waħda mill-iktar valuri importanti tal-Unjoni Ewropea. Ix-Schengen mhux biss hija kwestjoni li wieħed jistaqsam mill frutiera mingħajr problemi. Ix-Schengen huwa simbolu. Għalhekk aħna rridu nħarsu d-żona Schengen, nippruvaw nagħmlu minn kollox, ħalli nevitaw li kuna bis problemi, nafu li l-kriżi tal-immigrazzjoni hija problema kbira din ninsemmu ħafna u ħafna flus, iżda Schengen huwa simbolu tal-ħelsien tagħna, ġifieri jiena nistenna l-Kummissjoni l-Istati Membri li jagħmlu minn kollox minn dak kollu li jistgħu ħalli jippreservaw ix-Schengen. Issa jmiss li kollega tiegħek mill-partit tiegħek stess l-Onorevoli Joseph Faria. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna din nitkellmu fuq il-frontieri, fuq Schengen, fuq il-kriżi tal-immigrazzjoni, iżda il-Mediterran kolli ngħid li bħalissa huwa l-ar post fejn tmutu l-iktar nies fid-dinja. Minħabba li hemm ħafna nies qegħdin din jippruvaw jaqsmu il-frontiera u jaqsmu l-baħar sabiex jaslu l-Ewropa u qegħdin ikunu abbużati u esploitati minn dawn traffikanti tal-bnedmin. Il-frontieri tal bnedmin fil-Mediterran huma miftuħa ma tistax u ma tistax tibni ħajt. Il-bastimenti huma minn tal-ewwel irridu jagħtu l-lajnuna fil-fatt fil-bidu tal din is-sena terz tal-immigranti li kienu salvati fil-Baħar tal-Mediterran kienu salvati mill-bastimenti kummerċali. Ma taħsibx li importanti li nisqu fuq il-fatt li aħna rridu nsolvu il-kriżi tal-immigrazzjoni mill-iktar fis possibbli u l-Aġenzija fil-fatt għandha tagħmel minn kollox ukoll sabiex is-saħħa r-rwol tagħha. Uh, uh, Grazzi speech of Madam Commissioner. Issa jmess li Signora Kommissarju Tyson. Grazie. Grazzi ħafna. Jena nishtiq nirringrazzjakom għal dan l-iskambju interessati ħafna skambju ta' idejat, taħsibijiet, opinjonijiet il-Kummissjoni hija impenjata ħafna hija waħda mill-prioritajiet tagħna li niffaċċaw il-kriżi tar-refuġġati u nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nieħdu passi biex nevitaw it-terrorizmu. Imma illum aħna hawnhekk irridu nifmu x'inhi x'inhu l-impatt tal-kriżi migratorja fuq it-trasport u fuq dan irridu nitkellmu hawnhekk illum il-kontrolli fuq il-frontieri illi reġaw twaqfu irridu jkunu temporanji u rridu jisparixxu ek eh, fl-aħħar ta' din is-sena, jiġifieri wara li jkunu għaddew minn xhur. Fl-introduzzjoni tiegħi jiena semmejt il-pjan maqsum fażijiet tal-Kummissjoni li ġi preżentat fl-4 ta' Marzu. Dan huwa pjan biex ninormalizzaw iż-żona Schengen. Aħna eh, tajnikom ħafna dettalji dwar dan u l-punt ta' tluq tagħna huwa punt li taqblu miegħu hawnhekk Schengen huwa wieħed mill-akbar kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea u għalhekk irridu nieħdu ħsieb u nagħmlu da kollu li nistgħu biex ninnormalizzaw is-sitwazzjoni u tħaddim ta' Schengen din ukoll hija eh, inkluża fil-komunikazzjoni il-prezz tal-telf eh, ta' zona Schengen f'termini ta' finanzjarju anke f'telf ta' libertà huma enormi. Għalhekk hemm bżonn li morru lura anormal normal malar kemm jista' jkun, inneħħu l-kontrolli fuq il-frontieri malar kemm jista' jkun u fil-pjan tagħna bażat fuq fażijiet għadna x'inhu x'għandhom ikunu il-kriterji biex ta' kollu jsir realtà. Il-Kummissjoni se segwi mill-qrib din is-sitwazzjoni tal-frontieri interni kif ukoll il-frontieri esterni u nista' nassigurakom li hemm Eh, stimi diġa dwar il-prezz u l impact ta' dan kollu l-ammont huwa ferm aktar qoli imma aħna se nimxu fuq id-data illi waslitinna nanalizzawa eh, nibatu formazzjoni ġdida sabiex aħna ikonna stampa aktar sħiħa tal-prezz potenzjali għall-Ewropa. Imma ikun kemm ikun il-prezz il-antana huwa li Schengen jerġa' jiġi għan normal. Aħna nafu li il-prezz għas settur ta' trasport u għall-istati membri huwa oli ħafna. Aħna il-kol mill-qotin ħafna u imma l-iktar huwa s-settur ta' trasport illi huwa mill-qut imma metaħna um, ma, ma jkonniex iktar Schengen uh, se jkun hemm prezz qares għall ekonomija għal ċittadini Ewropej u anki għal dawk illi jaħdmu eh, u jridu jimorru minn pajjiż għal ieħor jiena norbot fuq il-kooperazzjoni tagħkom sabiex aħna nsibu tarf din il-kriżi u anki sabiex is-suq uniku tagħna ta' trasport u il-moviment ħieles ta' kapital ta' eh, merkanzija u servizzi eh, li huwa tant importanti għalina u għall-ekonomiji tagħna jirnexxi. Il-membri il kollha tal-Kummissjoni anki il kommissarju responsabli għat trasport, il koll kemm maħna l-esti illi na ikonna rwol ta' koordinaturi bejn l-istati membri din ukoll hija xi ħaġa importanti ferm. Grazzi ta' dan id-dibattitu interessanti ferm, grazzi President. Grazzi ħafna. Signora Kommissarju, grazzi tal-prezenza tiegħek hawnhekk.